rapport ta' Carlos Coelho dwar il-moviment tal-persuni li jkollhom viża għal fit-tul. Nistennew is-Sinjura Malmstrom tpoġġi bil-qiegħda. Natuha merħba. U nitlob li rapporter is-Sur Coelho biex jibda bil-kontribuzzjoni tiegħu erba' minuti. President, Commissario, kollegi. Illum ħan diskutu situazzjoni groteska bħal studenti li kollhom il-viża biex jistudjaw, per eżempju fil-Belġium, taħt id-direttiva 2014 114 illi ma jkunux jistaw jivvjaġġaw per eżempju għall-Olanda biex eh, jiktbu t-teżi tagħhom jew imorru Barcellona għal xi żjara eh, ta' ġimgħa. Dawn fil-fatt ikunu isom priġunieri. Il-priġunieri ġewwa ġol Belġium skont iċ-ċirkostanzi minħabba skont ix-Schengen Eh, dawn jiridu jibqaw bil-fors fil-pajis fej tkun ħarġet il-viza u ma jistawx imorru f'pajis ieħor jew jaddu minn pajis ieħor li fjek iridu jmorru lura lejn pajjiżhom. Però persuni b'din it-tip ta' viża għandhom ikollhom dritt li jivvjaġġaw fi spazju fejn m'hemmx frontieri u l-istati membri għandhom għalhekk iżommu mal-obbligu tagħhom li jagħtu dan il-permess ta' residenza eh, għal dawn il-persuni minn pajjiżi terzi din ma tkoprix li l-istati membri kollha li ġara f'ħafna każijiet huwa illi eh, dawn il-vizas jiġu konvertiti f'di u si viza u dawn bihom bat ikunu jistgħu jivvjaġġaw madwar il-pajjiżi differenti tal-istati membri għal tliet xhur dan ifisser illi is-sitwazzjoni issa saret urġenti u rridu nsibu soluzzjoni. Għalhekk li rridu nipprovaw nagħmlu huwa li il-problema mingħajr ma naqsu l-livelli ta' sigurtà u hemm obbligu ovvjament li nikkonsultaw is-sistema ta' Schengen istess. Dan huwa l-istess proċess li jintuża anka għal persuni minn pajjiżi terzi li jkollhom permess ta' residenza u bekk inkunu qegħdin nilħu it-ħassib tal-sigurtà veru illi hemm xi pajjiż li tawhom dawn il- il-permessi ta' residenza mingħajr ma konsultaw is sess skont l-artiklu 26 u dak eh, jimmina il żona ta' Schengen u joħloq problemi fuq il-frontieri esterni. Dawn persuni bil visa bil jekk ma jkunux reġistrati fuq is sess jista joħloq problemi għal uh, gwardjani fuq il-frontieri esterni u l-vizas mandom joħorġu b'dan il-mod li tonqos is-sikurezza irridu eh, nsibu metodu biex nippermettu l-moviment ta' persuni għal periodu ta' 3 xhur jew 6 xhur u dawn ikunu ittrattati bl-istess mod ta' dawk li jkollhom il-permess ta' residenza. L-istati membri jridu jagħtu il-vizas lil eh, dawk li uh, kunu edin jitolbu estensjoni għal aktar minn sena u għalhekk qed insejħu l-Kummissjoni biex uh, eh, tagħmel inizjattiva tagħha Din hija proposta li uh, tres f l 2002 issa għandna bażi legali differenti u Dan kien ftehim bejn il-presidenza svediża u dak Spanjola u kol wasanna għal kikun nilħu t-tajim l ewwel qari nkunu nistaw naddottaw din il-presidenza spanjola miex edawnek biex issolvi il-problema, pero għana u li dan il-regolament jitħol bejn issa u l-5 ta' april ta' din is-sena għax permessa dan il-regolament nevitaw li kona din il dan il-vojt legali. Jiena li ringrazzja l-Komissjoni għall-inizjattiva u l-Kunsil u l-Presidenza eh, eh, Svedis Svediża u Spanjola u anka li shadow rapporters għax ilħaqna konsens eh, wiesa fil-komitata jekk nistaw nadduh dan inkunu qegħdin nimxu pass il qudiem eh, garantix l-moviment ħieles fil-Unjoni eh, Ewropea. Grazzi Sur President, onorevoli membri. Kif qal ir-rapporter lanta din il-proposta għalli nifaċilitaw il-moviment fi Schengen erja ta' dawn il-persuni minn pajjiżi terzi li jkunu qegħdin joqogħdu b'mod legali f'xi stat membru u għandhom il-di Skont la ki dawn il-ċittadini li għandhom dan il-permessa residenza jistgħu jivvjaġġaw fi Schengen għax il-permessa residenza huwa ekwivalenti għal viza, però dan l-aħħar kien hemm xejriet f'stati membri differenti li ma jikkonvertux din il-viża f'permess ta' residenza għalhekk għandna eh, din id-diskussjoni hawnhekk biex nippruvaw insibu soluzzjoni il-situazzjoni pratika u legali għanda konsekwenzi negattivi għal eh, dawn il-persuni minn pajjiżi terzi li jkunu qegħdin jgħixu fl-Istati Membri bid-diviża b'mod legali. Dawn ma jistgħux jivvjaġġaw f'pajjiżi oħra u laqas ma jistgħu jaddu in transitu minn xi pajjiż ieħor fit-territorju jekk ikunu jridu jmorru lura f'pajjiżhom. U din hija assurdità eh, kif għal eh, rapporter fl-eżempju tiegħu. L-aħjar soluzzjoni tkun li l-istati membri kollha joħorġu dan il-permess ta' residenza u jagħmlu dan fil-ħin, però sfortunatament mi din mhix is-sitwazzjoni illum u għalhekk għandna il proposta illi nestendu il-prinċipju tal-ekwivalenza bejn il-permess ta' residenza u l-viza tal-short term u long term. Persuni li għandhom din id diviza għalhekk b'mod Eh, e- ikunu jistaw jivvjaġġaw fi sati membri oħra għal tlet xhur f'kull sitt xhur l-istess palma jagħmel persuna li għandu permessa ta' residenza u dan eh, u permessa ta' dan bekk ikonna veru zona eh, ta' moviment ħieles fi Schengen fi zona Schengen bid-dokumenti legali u jekk tkun persuna li qed toqgħod hemmhekk b'mod legali. Jiena kont kuntent illi sur kwala skwelo Carlos Quello uh, wara appoċ lej din il-proposta u l-rapporter flimkien mal kumitat tal-Libe u il-Kumitat Legali femu li hemm bżonn ta' azzjoni biex jifaċilitaw dawn il-ħajja ta' dawn il-ċittadini terzi eh, għax aħna rridu ninkoraġġuhom jekk ikunu qegħdin jgħixu hemm b'mod legali għalhekk nirringrazzja rapporter għal l-attitudni kostruttiva tiegħu jiena nxie infakkar irdu nsibu soluzzjoni ta' malajr, speċjalment minħabba l-kodiċi tal-liġi tal-viża li jibda jidħol fis seħħ fil-5 ta' April u ħaj jelimina il viża D u C. Eh, jina nemmen illi eh, il-tekst finali sodisfa l-partijiet kolla minħabba il-tekst tal-kompromess intlaħa fejn fuq u mill istituzzjonijiet kolla minħabba ċertu tħassib tal-istati membri u tal-parlament per eżempju dwar is-sigurta iddaħlu emendi fit-tekst eh, oriġinali per eżempju il-periodu ta' validità tal-long tal tal-short term, tal-long term eh, ma, ma jistawx jiskadu sena. Wara din is-sena mbagħad l-istat membri toħroġ permess ta' residenza. Irid ikun hemm eh, eżaminazzjoni sistematika eh, fejn l-istat membru jkun ħajoħroġ din id-diviża jew permess ta' residenza għandu ikunem l ewwel net riċerka fil-sess biex nevitaw situazzjoni fejn ikonna xi allert fil-istess waqt li tkun ħarġa din il-long stay visa U minħabba tħassib ta' sigurtà dwar il-biometrika u din hija kustjoni ewlenija għal ħafna stati membri, dikjerazzjoni politika issa iddaħlet fil-abbozz ta' regolament fejn fija l-Komissjoni qed tistieden l-istudju ta' l-użu ta' dawn uh, il-biometric identifiers fir rigward tal-long stay visas u biex li studju ġi prezentat lill parlamentu l kunsil salu l-ju tal-2012 il-Komissjoni taċċetta u koll il-ħtiġa uh, tal-rapportar dwar il-tasib tal-parlament għal protezzjoni tad-data fejn ikunem alert fil-sist Hemmhekk ukoll hemm dikrazzjoni konġunta l-Kommissjoni hemm mistiedna mill-Kunsill u mill-Parlament biex tippreżenta il-proposti leġislattivi neċessari biex jemendu il-protezzjoni il il tad-data jekk eh, jekk niskadu l-2012 nemmen li b'dawn il-bidliet aħna wasanna għal soluzzjoni bilanċjata illi li ta' il-ħajja ta' dawn il-persuni minn pajzi terzi li qegħdin jgħixu b'mod legali fil-Unjoni Ewropea u tirrispondi għal filosofija ta' Ewropa mingħajr frontieri. Ringrazzja l kumitat Libel il-rapporter u l-rapporter għall approċċ kostruttiv tagħhom. Grazzi ħafna l kummissarju Issa s sinjura Vikstrem għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Kooperazzjoni fiħdan tal-Unjoni Ewropea hija bażata fuq l-evalwazzjonijiet u l-aktar importanti huma dawk fuq il-libertajiet. Illum qed nitkellmu fuq il-possibilità ta' moviment ħieles taċ-ċittadini fiħdan l-Unjoni Ewropea m'hemmx limiti imma hemmhekk huwa l-valur tal-Unjoni Ewropea. Il-moviment ħieles dan għandu japplika l dawk li jiġu hawnhekk u li jiġu hawnhekk biex joqogħdu naqra għal naqra aktar żmien. Mhux qed jiġu biss għal ftit jiena naħseb il-nies li jiġu fiħdan l-Unjoni Ewropea għandhom ukoll il-possibilità li jmorru ma' posta l ieħor. Fis-Sur Koelo għal din il-ħaġa li stat li joħroġ il-viża għandu ikun garanzija ħafna drabi, per eżempju, hemm nies li jiġu mill-Indja, pajjiżi, fl-Iżvezja, Uppsala, hemm professur Indjan li ġi għandu viża għal pajjiż għall iżvezja ma ma jistax imur f'Pariġi biex jieħu sem f'konferenza. L-istess japplika l-istudenti li ġu mill minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Daw restrizzjonijiet m'għandniex nittoleraw fih l-Unjoni Ewropea rridu ntemmu din il-ħaġa naħseb hija għadha tajba din hija ta' din ir-riżoluzzjoni ngarantixxu l-moviment ħieles fiż-żona ta' Schengen għal dawk kollha illi għandhom residenza fih dan xi stat membru jew ieħor. Nixtieq nirringrazzja lis sur Coelho li jagħmel tassew biċċa xogħol tajba fuq din il-kwistjoni bħala rapporter. U isu koll il-punti ta' tħassib li nesprimejt fih dan il-komitat ġuri, nix nirringrazzja, illum għanna riżultat ta' xogħol hija proposta pozittiva li fil-fatt hija ħol oħra f'din il-katina li sert twassalna għal moviment ħieles fiħda l-Unjoni Ewropea. Anke fil-gwar ta' ċittadini minn pajjiżi terzi. Jiena gburija li qed naħdem fiħdan Unjoni Ewropea li tagħmel daxxol. Uh, Kellima fisem il-partiti politiċi għal PPE. is Gall. President, kollegi, Signora Komissarju, jina nilqa din l-opportunità li ħanaddu din ir-riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew biex nifaċilitaw li vjaġġar tal-ċittadini eh, terzi fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Din il-proposta biex nifaċilitaw dan il-moviment ħieles eh, Um, illi għal ċittadini li kollom il-di viza, siġifiri viza sa għal periodu ta' tul ta' żmien biex dawn ikunu jistaw jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea din eh, ħati provdi soluzzjoni għal situazzjonijiet fejn ċertu stati membri li għaxi raġuni oħra ma jkunux jishtiqu u eh, jew ma jistawx joħorġu permess ta' residenza għal ċittadini ta' pajjiżi terzi fuq it-territorju tagħhom. Jiġifieri ma japplikawx il-qafas ta' Schengen. Għalek, aħna eh, tinsibu niprofaw nsibu din is-soluzzjoni u nevitaw din is-sitwazzjoni fejn eh, dawn il-persuni minn pajjiżi terzi jiffaċċaw din it-tip ta' sitwazzjoni eh, u d din għandha tgħin anke l-ġestjoni integrata tal-frontieri. Il-frontieri għandhom ikunu aċċessibbli u, eh, u miftuħa għal persuni li jkunu qegħdin jivvjaġġaw b'mod legali u tapplika wkoll għal ċittadini ta' pajjiżi ġirien u għawnek għet eh, nsemmi l-minoritajiet ungerizi illi għandhom ikunu jistaw jivjaġġaw minar ħafna pis kbir amministrativ. Din tirrikjedi fuq il-livell tal-Unjoni u fuq kol tal-Istati membri illi eh, kunem leġislazzjoni effettiva illi ma tikkontradixxix l-lanijiet tal-pajjiżi vari u anka biex kifet niffaċilitaw il-moviment anka ta' studenti li jkunu għadin nistudjaw barra minn pajjiżhom. Daw għandhom jibbenefikaw minn din it-tip ta' leġislazzjoni. Jina naqbel mal-Kummissjoni li għandha tagħti rapport sal-April sa' April tal-2012 dwar l-infurzar tar regolamenta u anka dwar wara il rizultati il il rigward tal-implementazzjoni. Il-kelema li jmiss eh, Ziz kollegi, komissarju, president, nixiq nifraħ il-sur eh, Kowelo għal rapport tijaw. Naqbel illi u importanti ħafna li nasikuraw illi l hi l ta' ċittadini terzi illi għedin jiexu b'mod legali fi stat membru eh, b'viza long stay skont il-prassi attwali il- bidla ta' din il-viza għal permess ta' residenza għal ċittadin ta' pajis terz jieħu ħafna żmien għal raġunijiet differenti. U jiena nista' nagħti eżempji minn stati membri differenti inkluż tiegħi il-Litwanja fejn pereżempju sewwieq ta' trakk li għandu viza de ma jistax eh, jagħmel xogħlu il-prassi attwali timmina l-aspettattivi eh, ta' dawn ċittadini terzi li qegħdin jaħdmu jew jistudjaw fl-Unjoni eh, Ewropea l-Unjoni għandha l-istati membri għandhom jisimplifikaw il-proċeduri tal-ruċ tal-viżas. Il-viżas long stay għandhom ikollhom l-istess l-effett ta' moviment tal-persuni eh, illi kollom il-permess ta' residenza. L-aspett l-aktar importanti għawek huwa mhuwiex il-perjodu tal-ivvjaġġar. Eh, minn persuna li kolla din il-long stay visa, l-iktar ħaġa importanti huwa il-kapacità illi nilħu għal ħtiġijiet, nirrispondu għal ħtiġijiet tagħhom naqbel illi ċittadini eh, terzi li għandhom din il-long stay visa li ħarġet minn xi stat membru jkun jista' jivvjaġġa l tliet xhur fi stat membru ieħor f'kull perjodu ta' sitt xhur taħt l-istess kondizzjonijiet ta' dawk il-persuni li jkollhom permess ta' residenza fl-istess waqt huwa importanti ħafna li nassikuraw il il-moviment simplifikat ta' dawn il-persuni terzi fi żona Schengen ma jżidx il-teddida sigurta tal-Istati membri għalhekk eh, jiena nixtieqkom illi eh, taprovaw dan ir-rapport amend din il-proposta amendata. Sur President, Sinjura Kommissarju, kollegi, foċenta għadu diffikultajiet ċertu skaluni li qed jissawru dan pereżempju qed issir bis-saħħa ta' eh, rapport li qed niddiskutu llum li konċerna l-persuni terzi kollha li ku kuqet risidju legalment fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea wasal iż-żmien li dan it-test jiġi adottat wasal iż-żmien ukoll li il-moviment ħieles tal-ċittadini terzi fiħda l-Unjoni Ewropea eh, natu ilhom u din qed nkomplu nibnu il-moviment ħieles li rridu li tkun aktar ukoll sigura. Idu nfakru din il-ħaġa, memx kontroversi kbar fuq dan il-test. U ftit emendi li jem juru li l-koll irridu nibnu Ewropa fejn ħadd ma jispiċċa mwaħħal fistat minn ma jkun jista' jiskopri l-komplement tat territorju tal-Unjoni Ewropea u avvanz dan ukoll għax Eh, dan qed iġi drittijiet għal ċittadin minn pajjiżi terzi, studenti riċerkaturi u oħrajn li jkunu qed jirreżidu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea dan ukoll jagħti stampa ħjar tal-Ewropa żona maquda unika. U dan ser ukoll jena noħorġu il-kultura u l-identità Ewropea anke fajnejn il-pajizi illi għedin il-barra mill-Unjoni Ewropea. Għazzoċ minuti u nofs il-kalim li jmessa, Sur Tavares, grazzi President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l rapporter lil Sur Carlos Coelho għal rapport tiegħu jiena nista' nappoġġjaha anke shadow rapporters mill-Kumitat tal-Libe u uh, Carlos Coelho qed jagħmel ħafna xogħol biex jiddefendi drittijiet taċ-ċittadini fil-żona tal-Unjoni Ewropea u anka tal-ċittadini terzi u dan għall benefiċċju tal-Unjoni Ewropea kollha Eh, dan huwa ta' benefiċċju għal eh, ċittadini eh, u tal-Unjoni Ewropea manka dawk illi mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma qegħdin jgħixu b'mod temporanju fl-Unjoni Ewropea. Sur Kwelo ħadem mal shadow rapporters kien hemm ħafna kooperazzjoni u sim ta' l-informazzjoni. Il-żmien huwa importanti immens għax hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar Eh, l-istudenti, xjentisti, riċerkaturi li jitlu fl-Unjoni Ewropea, fl-Istati Membri tagħna. Għax qed ifittxu eh, xogħol aħjar jew qegħdin hawnhekk biex jistudjaw imma jindunaw li ma jistgħux jaqsmu l-frontieri u biex iżuru eh, stati membri oħra u għalhekk ikollhom problemi eh, biex fil-moviment tagħhom fl-Unjoni Ewropea u ħafna drabi dawn il-persuni jkollhom viża ta' sentej per eżempju biex jagħmlu riċerka. U eh, l-xjentist mbagħad ma jkunx jista' imur konferenzi jew jagħmel riċerka f'xi stati membri oħra. Aħna smajna wkoll illi l-informazzjoni dwar E, e, per eżempju xi e, persuna li xaqnija tiġi fi Bruxelles għal xi laqgħa tagħna ma ma jirnexxilix tikseb il-viża biex tivvjaġġa so għalhekk aħna wkoll qed nitilfu mill-kontribuzzjonijiet ta' dawn ta' dawn il-persuni u hemm żgur problema fir-rigward tal-moviment ħieles ta' dawn il-persuni se jkunu ġejmi fejn ġejjin il-Brażil, l-Istati Uniti fejn fil-waqt li f'dawk il-pajjiżi jistgħu jivvjaġġaw jirtiraw hawnhekk ma jistawx anka fir-rigward tal-ħaddiema um, fil-komunità xjentifika għaddejjin minn kriżi ekonomika u persuni u jkunu jisaw jivvjaġġaw b'mod aktar ħieles għalhekk wasal żmien il il-Kunsill jimplementa dawn il-proposti. Qabel it-tħul fis-seħħ tal-kodiċi tal-viża Kien hemm ħafna aktar problemi għalek aħna napoġġaw dan ir-rapport, is-sur Batina għal-minuta. il il-rapport qed jitlob li jkun hemm viża sa 12 xahar għal mm, ċittadini terzi illi tkun rekonoxxuta mill-stati oħra fih dan il-grupp ta' Schengen. Uh, Il-Renju Unit mhijiex uh, eh, membru għalhekk mista tkun affettwata b'mod dirett, però l-proposta jagħmlu aktar faċli għal ċittadini ta' pajjiżi li mhumiex għall unjoni Ewropea li jitlu f'pajjiż biex dawn jivvjaġġaw fi stati membri oħra. Il-Renju Unit tiġi għandha ħafna ħafna problema għandha problema kbira b'immigranti illegali, hemm xi miljun illegali. Taħdin il-proposta dawk il-persuni li jridu jimigraw, jimigraw b'mod illegali jistgħu jidħlu eh, f'xi stat membru iġibu din il-viża pereżempju imorru Franza u mbagħad jitlu b'mod illegali ġor-Renju Unit. Għalhekk l-MPs indipendenti tar-Renju Unit ħajjivvutaw kontra dan ir-rapport biex aħna nkunu nistgħu nipproteġu l-frontieri tagħna minn din l-immigrazzjoni immigrazzjoni illegali. Grazzi ħafna, Isur Van Heke. Grazzi ħafna, Sur President, f'dan ir rapport qed nara xi eżempji nara strambi fuq rrida li rridu eh, nagħmlu regoli flessibbli bħal pereżempju student li qed jistudja fil-Belġu u bisħata dan ir-regolament ikun jista' jmur jagħmel riċerka f'librerija fl-Olanda biex imbagħad imur għatta xi ftit jiem ta' tajjel Barcellona. Dak l-aħjar għal dan l-istudent. Imma il-politika tal-viża u tal-Schengen għandha għandha sinifikat ieħor. Barra il-moviment ħieles qed ngħidu li ħanneħu l-frontir, frontir li l-immigrazzjoni illegali u l-kriminalità organizzata tista' tgħaddi minnhom mingħajr xkiel dan huwa eh, sis tar-reġim ir-regolarizzazzjoni ta' immigranti Spanjoli f'Marzu eh, tista' twassal biex dawn imorru fi stati membri oħrajn. Allura l-Parlament irid jaħseb sew fuq din il-politika għad ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Merdux naħsbu biss fuq eh, l-istudenti barranin fil-Belġum siken. Muchas gracias, signor Presidente. Empiezo felicitar. Grazie ħafna, President. Nishtiq nifraħ il-Carlos Kuelo għax l-eċellenti li għamel u livello li ta' kun ta' bil illi inkiseb fil-Kumitat u anka fil-Kamra hawnhekk. L-Unjoni Ewropea ħajkolla l-akbar spazju ħieles Eh, li għaġi stabilit eh, u dan ħajkun disponibli għal ċittadini tagħna biex igawduh u anka għal tgawdija ta' ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu qed niġu hawnhekk b'mod illegali. Ġifieri hekk qed nitkellmu dwar il-di visa jiena jidhirli illi din il-faċilità għandha tingħata lilhom il-persuni eh, b'din il-viza għandhom id-dritt li jiexu fil-pajis minn fejn ħarġet il-viza uh, uh, uh, u l-individwi jistaw jitlu fl-Unjoni Eh, eh, sissa eh, daw l-individwi jistaw jiexu biss fil-pajjiżi li ħarġitilhom il-viża. Issa studenti li jkunu din jistudjaw pereżempju Lisbona u dwar l-istorja tal-Amerika ma jkunux jistaw pereżempju jmorru fil-arkivi ta' Sevilla biex ikollhom li jom minħabba li ma jkollhomx il-viża għalhekk l-effetti li aħna ħaniksbu b'dan il permessu huwa l-istess pal persuni li kolom eh, permess ta' residenza. Il-moviment ħieles għal iskop ta' xogħol u ta' eh, studju akademiku u xjentifiku. Għalhekk? Jiena lest li nappoġġa il-rapport ta' kwello? dan huwa rapport eċċellenti kif diġà qed qabel imma jiena nemmen ukoll illi qed eh, jagħti garanzija oħra marbuta ma' dan l-ispazju ħiles eh, u l-moviment ħieles u it-transitu li aħna niddefendu. Yes, now Madam Jotova for two minutes. Signora Rajtova, żewġ minuti. Grazzi, Sur President. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l-rapporter l-Sur Koeli għax-xogħol li għamel għal kooperazzjoni li aħna kellna bejn il-Parlament, il-Konsill u l-Kummissjoni matul il it-tfassil tar-rapport u l-ewwel qari wkoll li suppost għandha tkun l-aħħar qari. Huwa importanti li dan ir-rapport jiġi adottat qabel April 2010 ħalli jaħba tajjeb mal kodiċi tal-viża huwa importanti li kull persuna li tirresidi fl-Unjoni Ewropea tkun tista' tivvjaġġa fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Hekk inkunu nistgħu insolvu l-problemi li għandhom x'jaqsmu fuq il-viżas li jkunu eh, skaduti persuna minn pajjiżi terzi persuni minn pajjiżi terzi b'viża eh, residenza fit-tul tkun tista' eh, tivvjaġġa matul perjodu ta' sitt xhur. Din il-persuna għandha tiġi marfa wkoll li l-viża tagħha ħassir permess ta' residenza qabel ma tiskadi l-ewwel sena. U importanti li għal raġunijiet ta' sigurta' kull persuna li eh, tamel talba l-viża tiġi verifikata. Il-parti kontraenti għandha koll tara l-informazzjoni li jkun hemm fuq il- vis tina tala mill-parti kontraenti l-oħra. Sisnejn għadu mux qed jaħdem, għallura bżon li l-Parlament u l-Konsil jizguraw illi ikunem il-livell eh, ta' ħarsin adattat illi jenata eh, lil din il-persuna Sur Borgesio. Din il-proposta ndalan li tiffaċilita li vjaġġar għal dawk il-persuni li għandhom eh, viza tal-vjaġġar għattul fiħda l-Unjoni Ewropea. Aħna kon dinja ħaġa li tħassibna għax isna unik qed ngħidu il qegħdin naħu differenzi bejn il-permess ta' residenza, il-viza, l-imqekim sejħadi viza u anke dawk li għandhom issi viza. Il-viza tippermetti l-individwu jiex fi stat membru wieħed. Issa jistgħu imorru fi stat membru ieħor għal mhux aktar minn tliet xhur matul perjodu ta' sitt xhur. Qed nitkellmu hawnhekk fuq li nagħtu l-moviment ħieles l-dawn il-persuni imma l-istati membri jiswa ibsa biex jaraw xinu jiġri eżattament, kun problema fl-applikazzjoni u għallura dik ħaġa li tħassibni. Obe Majer. Grazzi ħafna, Sur President. Ftit xurilu. nis kienu kunu kontenti, mux biss għax per esempio kun ġejn militi ma kollox kien hemm simplifikazzjoni tal-viża. Imma minn l-2009 aħna rajna it-tħul ta' immigranti Balkan, mill-Balkani li għaddew mill-Awstrija waslu l-Iskandinavja. elf persuna mill maċedonja ħadu vantaġġ minn din is-simplifikazzjoni tal-viża. Kuljum ħames xarbanks qed jitilqu mill-pajjiż ħafna drabi minn irħula Albaniżi li jiġu jaħdmu fl-Ewropa, imma jiġu viża ta' turisti. Ħafna minn dawn in-nies ma jerġgħux imorru lura f'pajjiżhom. Dawn hekk imsejħa turisti jispiċċaw jaħdmu fis-suq illegali blaktar pagi baxxi. Ċertament dimix eh, ħaġa li aħna qegħdin hawnhekk li nħeġġu li ssir. L-istati membri b'xorta ħażina qed inħalluhom isibu eh, t-tarfuma wara li naddottaw il-leġislazzjoni hawnhekk bħal pereżempju fuq immigrazzjoni illegali u x-xogħol illegali. Sur Bużittin. Grazzi Sur President nixtieq jien ukoll nifraħ lill kollega tiegħi carlos coelho għar-rapport tiegħu għal din l-inizjattiva li qiegħda tagħti lill ċittadini ta' pajjiżi terzi l possibilità li jiċċaqalqu b'libertà akbar fiż-żona ewropea eh, eh, ta' libertà. Nixtieq però eh, naċċenna sur President fuq ironija li hawn f'dan id-dibattitu li hija din filwaqt li aħna qegħdin nagħtu iktar drittijiet lill ċittadini ta' pajjiżi terzi proprju bħalissa l-unjoni ewropea u ċ-ċittadini tagħha qiegħda tiffaċċja problemi serji bl-ivvjaġġar ta' ċittadini tal-unjoni ewropea lejn pajjiż bħalma huwa l libja pereżempju. hemm problema għaddejja bħalissa bejn l-iżvizzera u l-libja illi r-riżultat tagħha hi li l-libja żammet l-ivvjaġġar taċ ċittadini tal-unjoni ewropea kollha u mhux tal-iżvizzera biss mela aħna qegħdin nagħtu aktar drittijiet lil ċittadini ta' pajjiżi terzi u ċittadini tagħna stess qed ikollhom inqas drittijiet biex jivvjaġġaw lejn pajjiżi terzi bħalma hija l-Libja. X'inhuma l-konsegwenzi? Il-konsegwenzi huma serji u gravi ħafna. Għandek ħaddiema li ma jistgħux imorru jaħdmu lejn il-Libja, għandek kumpaniji li ma jistgħux jibatu il-ħaddiema tagħhom bħala investituri fil-Libja, għandek ukoll ħaddiema li qegħdin fil-Libja u jkollhom jibqgħu fil-Libja sakemm jintbagħtu sostituti tagħhom. Din hija sitwazzjoni prekarja u jiena nappella illi il-Kummissarju Malmstrom għandha tidħol f'din il-kwistjoni b'urġenza nifhem illi hija kwistjoni diplomatika bejn żewġ pajjiżi li lanqas biss huma membri tal-unjoni ewropea iżda li għandha konsegwenzi gravi fuq ċittadini tal-unjoni ewropea illi għandhom interess illi jivvjaġġaw lejn dan il pajjiż biex jaqalgħu l ħobża ta' kuljum tagħhom. grazzi ħafna. Monika Flasikova Benjova na, minutu. Pan Minuta l-istess sinjura Flasikova. Komissarju, kollegi. Il-rapport tas Sur Coelho et jitkellem fuq il-moviment ħieles. Hija naċċettabbli illi ċittadin ma jkunx jista, eh, ċittadin minn pajjiżi terzi ma jkunux jistgħu jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea kollha kemm rridu l-ewwel net inħarsu drittijiet fundamentali li tinkludu wkoll il-moviment ħieles. Jekk stat membru jippermetti ċittadin minn pajjiżi terzi riqpaw fuq territorju tiegħu m'hemm ebda raġuni għalfejn dal-individwu ma jistax eh, jiċċaqlaq fih dan iż-żona tal-Schengen. Id-dettalji rridu narawhom għax il-livell ta' sigurtà fih dan iż-żona ta' Schengen jinżamm. Mux studenti u riċerkaturi biss qed jiġu diskriminati għax anke n-negozjanti jekk inti tillimitaw il-moviment ħieles tagħhom dak ukoll ikun taħsara l-Unjoni Ewropea. Pjotra Borix issa. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l sur Coelho. Dan is ħafna me dak li jiena semmejt fl-opinjoni tiegħi. Din mhix kwistjoni uh, urġenti ma wkoll simbolika. Nista' ngħid jiena bħala membru minn stat membru ġdid illi Jiena nilqa eh, din eh, il-mossa stati membri eh, ġodda tal-Unjoni Ewropea batew minn din id-diskriminazzjoni qabel u nittama li l-konsensus li kellna f'din il-Kamra kien suċċess għalina wkoll. Jekk inneħħu il-viża C plus Z, jeħtieġ jifisser li aħna rridu li nieħdu azzjoni urġenti fuqhom. Is-sena l-oħra studenti mill-Ukranja li għaddew mill-Polonja biex imorru fil-Ġermanja twaqqu fuq il-frontiera ma nistawx nżommu lil istudenti li jistgħu jikkontribwixxu ħafna l-Ewropa, ma fuq is-sigurtà rridu niżguraw illi ikolna sistema tajba ta' skambju ta' informazzjoni, rridu naħdmu fuq is-sistnejn u fuq il-vis. Nixtieq nagħmel sejħa l Kommissjoni sabiex il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri tara li tkompli tkun ta' livell eċċellenti. Signora Gons. Grazzi ħafna. nishtiq najt li jina naqbel ma' rapporter u irrid ngħid li rridu nsibu soluzzjoni għad din il-kwistjoni b'rabta mad drittijiet tal-bniedem u kwistjoni tas-sigurtà. Kien hemm ħafna tħassib li ġi msemmi. Irrid insemmi xi kwistjonijiet hawnhekk sabiex dan ir-regolament jaħdem l-ewwel net irridu nistudjaw il-prattiċi li jeżistu fi stati membri differenti għax aħna li fmur hemm xi ftit stati membri li fil-fatt jistgħu joħorġu permessi ta' residenza u dawn il-prattiċi tajba jistgħu jfissru ħafna li hemm bżonn li nikkoordinaw dawn il-pratiċi bejn l-istati membri ħalli nżidu l-fiduċja. L-istati membri kollha għandhom jibdew jużaw is-sistema SIS, ħaġa miex qed issir illum u SIS tnejn trid tiddaħħal mara kemm jista' jkun. dan huwa interess għall ewropa stess, studenti, riċerkaturi u negozjanti jkunu jistgħu jimxu b'mod ħieles fiħda l-Unjoni Ewropea. Sur Papa Nikolu, grazzi ħafna Sur President. Grazzi li Sur Koelio għal xogħol eċċellenti li għamel fuq dan ir-rapport. l-akita Schengen joffri l-moviment s-sihda iż-żona ta' Schengen. U din l ewwel konklużjoni li rridu nisiltu noħorġu minn dan ir-regolament. U jiena naħseb l-eżempju tal-istudent u wieħed relevanti ħafna l-istudenti dom ikollhom il-possibilità ta' moviment ħieles fiħdan l-Unjoni Ewropea ħalli jsibu l-informazzjoni li għandhom bżonna l-istudji tagħhom u rridu naraw salima punt jekk ir-regolament jiġi adottat u implementat ħaj ġi problema ta' sigurtà. Jista' jkun hemm xi kwistjoni oħra marbuta mas sigurtà, imma ovvjament l-istati membri dejjem għandhom joqogħdu attenti qabel ma joħorġu l-viża u dejjem għandhom iħarsu ċertu parametri. Nafu li għanna il-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen. U suppost wieħed jikkonsulta. Din mhix kwistjoni tal-aki ta' Schengen biss, qed naraw kif nistgħu nsaħħu s sigurta u kif ukoll inħarsu id-data. U jidir li li tassew għanna nipruvaw natu la poċtana l din il-proposta rridu Nizguraw ukoll li s-snejn titħol malajr kemm jista' jkun fis-seħħ. Ovvjament l-awtoritajiet tal-istati membri mhux biss eh, ħajjiżguraw li l akita xengen Schengen jiġi implementat kif suppost, imma rridu wkoll niżguraw illi ikun hemm is u wkoll. Is-Sinjura Tanja Fajon, grazzi ħafna, Sur President. Fost il-fatturi ewlenin tal-integrazzjoni Ewropea mill-fatt li neħu l-frontieri interni u nizguraw moviment ħieles tal-persuni u aħna għandna niżguraw illi n-nies ikun jistgħu jagħmlu dan fih dan iż-żona ta' Schengen. Mhix aċċettabbli li minħabba l-burokrazija, riċerkaturi u studenti u nies oħra ma jkunux jistgħu gawdu mill-moviment ħieles mod partikolari ċittadini tas-Serbja u l-Kosovo li paradossikalment għandhom anqas drittijiet milli kellhom qabel għandna nkunu lesti għal din il-ħaġa u m'għandniex inqogħdu nċedu u naqtaw qalbna ċifri kbar li jiġu prezentati fuq l-immigrazzjoni illegali għaw il-Balkani li għedin jipruvaw jisaxħu il-relazzjoni taħħom mal-Unjoni Ewropea imma kull darba l-affarijiet imorru pass lura jekk l-applikazzjoni tagħhom ma jaddux. Et natumek l-opportunità li skopru l-Europa jekk jidru hemm l albania l-Bosnia u oħrajn li ovvjament iridu jilħu il-termini marbuta mal-liberalizzazzjoni tar-reġim tal-viża dan jista' jkun pass il qudiem jekk isir u jkun għalġitu kol ukoll tal-Unjoni Ewropea. Istur sur hemm prinċipju għalini tal-Unjoni Ewropea tneħħija tal-ostakli u l-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea ħaġa importanti u tamija tal-attenzjoni kollha. Is-sitwazzjoni li għandna bħalissa hija assurda u ma tistax tifhimha persuni li għandhom viża għat-tul ma jistawx jivvjaġġaw fiħdan iż-żona ta' Schengen imma dawk li għandhom vizas għal periodu qasir jistgħu. Rapportu għataj pur proposti huma tajbin imma rridu kol inqisu l-proposti li hemm fuq is-sigurtà kif ġi propost mill-Komitat Libe. Persuni li qegħdin fil-lista sis fil-lista ta' sis bħala persuni li m'għandhomx xitlu għanna naddu għam l-istat membru għalliħor, ieħor ħalli kulħadd ikun jaf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 persuni minn pajjiżi terzi li qegħdin jistennew li jkun hemm moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea iżda huma wkoll ċittadini fl-Unjoni. Dawk li għandhom eh, visa eh, eh, short stay għandhom iktar moviment, libertà ta' moviment bħalissa. Per eżempju, dawn in-nies mill-Polonja ma jistgħux jivvjaġġaw li qegħdin ġol Polonja b'viża ma jistgħux jivvjaġġaw pereżempju ġewwa Span ġewwa Franza Allura persuni terzi minn pajjiżi terzi għandhom il-libertà għandu jkollhom il-libertà li jivvjaġġaw fl-Ewropa b'mod ħieles, irdu jitalmu dwar il-kulturi u t-tradizzjonijiet tal-Istati membri u misir ikunu ambasċaturi eccellenti għall-Unjoni Ewropea u aħna ċittadini tal-Unjoni Ewropea ser inkunu qegħdin nieħdu pass ieħor lejn l-idea ta' Ewropa Unite Frontieri. Grazzi President, il-sistema tal-viza tal-pajzi Schengen hija tant komplikata li l-uffiċjali tal-konsulati ma jistawx eh, jaqbdu tarf tal-din is-sitwazzjoni. Għanna kategoriji tal-vizas ċe u d, per eżempju, li xi kultant id-differenza bejnietom jista' tintesta. Jekk in-nies ikun jafu x'inhu ma jagħmlu m'għandhomx għalfejn joqogħdu jikkonsultaw kull darba sistema tas-sis, iżda mod ċar għandna bżonn ta' bidla bidla urġenti lejn is-sistema preżenti. sistema ta' viżi nazzjonali mhijiex ta' użu jekk ma jkunx waħda eh, fuq livell Ewropew. Hawnhekk qed nitkellmu dwar modi ta' kif persuni li qegħdin fitxu l ażil jidħlu fl-Ewropa u pereżempju mill-Balkani din hija teddida kbira. Tkellimna dwar madwar 150.000 elf persuna mill-Maċedonja ġifiri żewġ terzi minnhom li qegħdin jitlu fl-Ewropa u m'għandhom l-ebda intenzjoni li jmorru lura ġewwa pajjiżhom. Grazzi ħafna, aħna l-Ungerizi fil-Parlament Ewropew għadin f'pożizzjoni speċjali fir rigward tal-votazzjoni u tad-deċiżjonijiet dwar jekk għanniex nagħmluha possibbli għal persuni minn pajjiżi terzi biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea u jkunu jistgħu jivvjaġġaw b'mod iktar ħieles jew inkella għal kontrarju ser nippruvaw inwaffquh dan. Minħabba traċedja ta' Trianon, per eżempju, l-Ungerija tilfet parti kbira mit-territorju tagħha u aħna għanna ħafna Ungeriżi qegħdin jgħixu barra mill-frontieri tal eh, dik li l-Ungerija preżenti llum u dawn allura qegħdin barra mill-frontieri ta' l-Unjoni Ewropea u jekk nitkellem dwar iż-żoni tal-Jugoslavi eh, u partijiet kol mill-Ukrajina. Dawn il-persuni Ungeriżi qegħdin f'sitwazzjoni umiljanti ħafna meta huma jippruvaw jagħmlu riċerka jew inkella studju ġewwa l-Ungerija jew inkella jippruvaw jaħdmu fl-Ungerija fil-fatt din hija art twelidhom, però dawn ma jistawx uh, ikkunu fuq it-territorju Ungeriż din u ma jistawx jitilqu lanqas. Allura rridu nieħdu azzjoni għaliex din hija ħasra u aħna nħossu li l-Parlament Ewropew għandu jagħmel xi ħaġa biex itejjeb din is-sitwazzjoni u waqqaf għal kollox. Is-sur jogħġbok. Grazzi, Sir President, din il-proposta hija bbażata fuq l-assunzjoni li persuni kollha minn pajjiżi terzi li qegħdin jitlu fl-Unjoni Ewropea huma persuni eh, li ġejjin legalment u jekk jgħidu li qed se jiġu hawnhekk biex jistudjaw vera se jkunu qegħdin jistudjaw. Eh, L-Ewropa fija ħafna eh, kolleġġi fittizji, per eżempju, fejn xi studenti jiġu u qatt però ma jkunu qegħdin jistudjaw fil-verità allura ser ikun ħafna aktar diffiċli biex niċċekjaw il-ġenwinità tal-istatus ta' dawn ta' dawn l-istudenti, per eżempju, u tkun iktar diffiċli meta dawn nindunaw li mhumiex eh, ġenwini u ma nkunux nistgħu insibuhom. L-Unjoni Ewropea għandha track record ta' regolamentazzjoni tal-persuni eh, immigranti illegali. Allura dawn il-persuni li qegħdin jiġu l-lum b'dawn tip ta' viżas jista' jkunu immigranti illegali iktar tard. Grazzi ħafna Sur Bronze. Issa nixtieq ngħaddi il-kelma lill kummissarju Malstorm biex tala id-diskussjoni u tirrispondi għad domandi. Grazzi, Sur President, grazzi ta' dan id-dibattitu. Żewġ domandi li jissemmew mhux partikolarment relatati ma' din il-kwistjoni, però ser insemmihom. Is-Sur Busuttil semma l-kwistjoni tal-Libja u jiena nista' nassigura li s-Sur Busuttil li iva din hija kwistjoni komplikata ħafna, però aħna involuti b'mod attiv dialogu mal-Libja, mal-Iżvizzera u mal-Istati Membri biex nippruvaw insibu soluzzjoni għal din il-ħaġa ferm komplikata qabel ma tigrava. Allura nispera li nkun nista' nagħtik iktar informazzjoni iktar tard malajr kemm jista' jkun. Is-Sinjura Faġan, jiena xtaqt ngħidlek li s-sitwazzjoni fl albania u l bosnia hija situazzjoni diffiċli u jrid naraw eżattament kif ser nifinalizzaw missjoni hawnhekk biex naraw l-evalwazzjoni ta' dawn iż-żewġ pajjiżi u kif dawn qed eh, jgħatmu flimkien mal-kriterji. Irridu konsultazzjoni mal-Istati membri u l-esperti ser jagħmlu rapport dwar dan. L-essenzjal ta' dan ir-rapport ser jiġi maqsum mm, mal-membri biex inkunu nistgħu naraw x'proposta tista' tinħareġ fuq din l-aġenda. Issa dwar din il-proposta. Jiena nista' nissigura lill membri u l rapporter li l-Kummissjoni hija dedikata ħafna lejn dan ix-xogħol u ser nagħmlu dak kollu nistgħu biex nassiguraw li r regolamentazzjoni tiġi implementata għaliex jista' jkun hija xi tinstema bħala problema teknika, pero din ta' għandax ta' samma persuni individuali, ċittadini, u għanna rridu li persuni li jiġu fl-Europa jiġu b'mod legali, b'dokumenti kollha, jiġu esperti, xjenzati, studenti, eccetera, din hija xi ħaġa tajba għalihom kif ukoll għalina. Hija ġodda tajba li konna din iż-żona fejn ma jkun hemmx ħafna frontieri, allura rridu nippruvaw nevitaw li jkun hemm komplikazzjonijiet żejda għal dawn il-persuni. Naħseb li permezz din il-proposta aħna ksibna bilanċ u Fir rigward tal-konsiderazzjonijiet ta' sigurtà, sibna eh, riżultat soddisfaċenti, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għaliex qed naħdmu mod tajjeb ħafna tliet istituzzjonijiet qed jippruvaw jisibu problema, jidentifikaw problema u jippruvaw jisibu soluzzjoni konkreta għal benefiċċju taċ-ċittadini. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-rapporteri Sur Kaelo u nirringrazzjakom għad-dibattitu. Grazzi. Thank you, Commissioner. And final... Grazzi l-Kommissarju u issa nandu għal rapporteri Sul Kaelo. Grazzi, President. Ftit kommenti tal-aħħar. L-ewwel nett hija ħasra li l-Kunsill mhijiex hija waqt dan id-dibattitu hija ħasra li siġijiet tagħhom huma vojta. Nixtieq nirringrazzja lil Kummissarju Malmstrom. tal-li femitna u tal-kummenti tagħha. U jiena nispera li dan kollu ser jgħin u jinkoraġġixxi lil Kunsill biex dan jidħol fis seħħ fil-5 ta' April għaliex ser ikun hemm void legali u ser ikonna ċertu effetti ovvjament fuq ċertu individwi. It-tret punt hija ħasra li dawk il-kollegi li parteċipaw fid-dibattitu u irreferjaw għal kwistjonijiet ta' sigurtà ma setawx jirrikonoxxu it-tip li introduċa l-Parlament Ewropew fil- din dan l-abbozza regolamentazzjoni b'mod partikolari fil rigward tal-obbligu għal konsultazzjoni minn qabel dwar il-sistema ta' formazzjoni ta' schengen Il-Parlament Ewropew ħadem sew biex issaħħaħ il-moviment ħieles u fl-istess ħin issaħħaħ is-sigurtà jekk ma tistgħux tirrikonoxxu dak li għamilna aħna x-xogħol tagħna qed taraw biss naħa waħda tax-xogħol li sar. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li kien involut f'dan ix-xogħol u ovvjament hija xi ħaġa tajba li rnexxielna nsibu nilqu ftehim mal-Kummissjoni wara l-ewwel qari. Jekk irnexxielna nilqu kompromess fil gwerta soluzzjoni iva nkunu irnexxielna niksbu xi ħaġa tajba ħafna. Grazzi ħafna kollegi, id-dibattitu huwa magħluq daqt ser ikonna l-votazzjonijiet, allura jekk joġobkom jew għodu fil-kamra jew marru mixja żgħira għandna eh, il istazzjoni hija sa nofsinhar. Grazie.